konsekwenti hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni mal-Parlament, mod partikolari il-Kumitat tal-Drittijiet tan-Nisa biex aħna niffaċċaw flimkien din l-isfida importanti. Grazzi ħafna sur Kommissarju, dibattitu għamallu nifutaw għada f'nofsinhar. Eh, dalším bodem pořadu jednání je zpráva kterou předkládá panji. Issa ħanaddu għal punt li mis fuq l-agenda li huwa il-rapport ta' Sinjura Perez eh, il-ruol tan-nisa fis-settur eh, tas-servizzi. Grazzi ħafna, Sur President, is-settur tas-servizzi huwa kważi 70% tal-impjeg kollu tal-Unjoni Ewropea. 38% tal-nisa eh, li jaħdmu jaħdmu fis-settur tas-servizzi. Jiena naħseb illi il-xogħol li jsir fil-Kommissjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi għandu jiġi fukat fuq dan is-settur. Jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd li kontribwixxew lil kull min ikkontribwixxa Uh, sabiex għamel il-ħidma tiegħi possibbli u uh, produċejna dan ir-rapporti li għandna hawnhekk qudiemna. Il-kwistjonijiet li l-tqajna maħħom bħal per eżempju natura prekarja, il-qasma digitali bejn is-sessi, il-saqaf tal-ħġieġ, dawn il-kwistjonijiet kollha huma fundamentali meta nitkellmu dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fis-settur tax-xogħol. Naħseb huwa importanti illi nistaqsu ċerta mistoqsijiet illi joħolqu dibattitu, li u dibattitu fil-komitat fil tagħna. L-ewwel qabel kollox il-kwistjoni tal-flessibilità tax-xogħol. Din il-flessibilità tista' tippermetti n-nisa li jkunu aktar integrati fis-settur ta' servizzi u e, tagħmilha possibbli jom li rikonċiljaw il-ħajja tax-xogħol u l ħajja tad-dar il-nis, eh, eh, pero, il-negozjanti pero mm, irridu jizguraw illi din il-flessibilta twassal sabiex il-nisa jkunu jistaw jikkonċiljaw il-ħajja ta' xol u il-ħajja ta' dar tagħhom. Ma rridux nasu għal-flessibilta li tkun negattiva. Puntiħor, meta kontet eh, nfassal dan il-rapport, kienet il-kwistjoni ta' rapporti part-time. ħafna minn dawn il-kontratti part-time ġeneralment ġeneralment ikunu motja l nisa Il-part-time għandha tkun għażla ħilsa illi jieħdu n-nisa trid iridu jkunu huma illi jażlu illi jagħmlu dan, ma tistax tkun eh, xi ħaġa imposta lilhom mill-irġiel il-meta tnejdu illi eh, ikunem rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol u tal-ħajja tal dar u importanti li jkun hemm sim tal-pis bejn nisa u l-irġiel ejja ma ninsewx illi it-tfal ħafna drabi jieħdu ħsibhom e, in-nisa sa kemm jilqu l-età tal-maturità tagħhom. Um ukoll is-settur pubbliku e, ħafna drabi jkunu n-nisa illi jieħdu ħsieb il-nies il mhumiex indipendenti Fil-fatt, eh, huwa importanti għalhekk illi ikun hemm servizzi eh, bxejn f'dan is-settur ma nistgħux inħallu illi eh, dawn il-servizzi sfassaw fi xejn dawn il-servizzi soċjali għandhom jitkomplu sabiex jizguraw illi n-nisa ikunu integrati fis-set fis-suq tax-xogħol. Kwistjoni oħra importanti kienet il-kwestjoni ta' differenza fil-pagi kif kont qed ngħid qabel, nisa spiss jagħmlu xogħol prekarju jew xogħol part-time u mhux biss ikun hemm differenza fil-paga il-nisa jirċievu, iżda ikun hemm ukoll problema minħabba il-pensjonijiet tan nisa għaliex dawn ikunu baxxi ħafna meta qabla ma dawk tal-irġiel. Għalhekk din id-differenza fil-paga hija kwistjoni fundamentali illi il-Kummissjoni u l-Istati Membri jridu jaħsbu fuqha sabiex jippruvaw innaqsu din id-differenza bejn is-sessi. Hemm ukoll il-kwistjoni tal- politika tal-pagi, għal kumpaniji li ser ifallu dawn huma kollha kwistjonijiet li ma nistgħux ninsewhom meta nkunu qed ehm, nidu fidejna din il-kwistjoni. Hemm ukoll Emmu ukoll id-direttiva tal-maternità. Din hija kwistjoni illi il-Parlament ilu jħares eh, lejha għax iż-żmien issa il- ehm, memx biss il-drittijiet tal-maternità, iżda wkoll id-drittijiet tal-paternità. Għalhekk, sinjuri, ma nistawx inħallu li din il-kriżi finanzjarja tkompli eh, eh, tkompli tpoġġi lura il sitwazzjoni tan-nisa għaliex ħafna drabi il-pis jintefa' fuq dawk eh, in-nies li huma l-aktar dajfa. Ġifieri in-nisa u l-bekk ikollhom inqas possibilità li jintegraw ruħhom fid-dinja tax-xogħol. Grazzi ħafna. L-ewwel kellima hija is-Sinjura Ċileska. Grazzi ħafna, Sur President għada ser nivutaw fuq rapport ieħor li għandu xaqsam ma' situazzjoni tal-nisa u x-xogħol tagħhom fis-settur ta' servizzi. Dan huwa importanti għaliex eh, l-ammont ta' nissa f'dan is-settur huwa ta' 20% tal-persentaġġ totali. In-nissa nisa jitħallsu inqas għall-istess xogħol li jagħmlu meta mqabbel mal-irġiel huma infurzati li jaħdmu xogħol part-time saċerta estent eh, dan huwa minħabba il-fatt illi n-nisa jippruvaw jirrikonċiljaw il-ħajja tax-xogħol u il-ħajja tad-dar. Hemm bżonn li jkun hemm infrastruttura adekwata illi tiħossib l-tfal u il-membri tal-familja anzjani. Aħna wek nagħmlu appell lill istat membri, li trade unions sabiex jimplementaw Eh, odot ta' evalwazzjoni sabiex jevalwaw aħjar situazzjoni. Grazzi. Signora Vertman, huwa fatt ta' dwejja iżda veru illi n-nisa jirċivu 16.4% bista tan nisa jirċivu sita fil-paga. Fl-2010 60 fil-mija ta', ta nissa kienu qed jirċievu inqas eh, pagi meta mqabbel mal-irġiel. Fl-2010 wieħed biss minn seba' pajjiżi kien hemm eh, kumpaniji kbar li huma mexxa minn nisa. Huwa importanti li n-nisa jirrikonċiljaw il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tad-dar anke jekk dan Eh, ifisser sagrifiċi. Jien naħseb li dan ikun pass fid-direzzjoni eh, tajba. Il-kellima li mis hija il-sinjura Pewa. Grazzi ħafna. Fis-settur tas-servizzi 70% tal-ħaddiema kollha huma nisa. Dan ifisser illi eh, sem kbir jingħata minn nisa. Dan iwassal għal problema speċifika. Hemm differenzi kbar fil-setturi tal-impjeg fejn in-nisa mhumiex qed ikunu rappreżentati ċerta setturi illi huma assoċjati mal-kwalitajiet tan-nisa u n-nisa għandhom tendenza li jagħmlu dan it-tip ta' xogħol, xogħol għandu xaqsam mal-kura tad-dar. Il-xogħol li jsir fid-dar ma għal dan ix-xogħol in-nisa ma jitħallsux. U il-nisa ehm, u jammontaw għal 80% ta' dawk li jirċivu l-inqas pagi. Għalkemm in-nisa jirrappreżentaw iktar minn nofs tal-gradwati xorta mhumiex um, rappreżentati b'mod ġust. Grazzi ħafna il-kellim li jmissu huwa għas sinjur Obamaja. Grazzi, Sur President, 83% tal- tal-nisa u huma impjegati fis-settur tas servizzi. Speċjalment fis-settur tat-talim dan mhux um, skont ma jidher f'dan ir-rapport um, hemm medjazzjoni fil-medjazzjoni fil, fis-settur tal-kummerċjalizzazzjoni dan ix-xogħol ġeneralment isir minn nisa ma jkunx eh, ma jkunx intelligenti li wieħed jaħseb illi eh, ma jkunx intelligenti li wieħed jaħseb illi ħajkun hemm iktar nisa illi eh, ikunu plumbers u iktar irġiel li jaħdmu bħala kindergarten assistants. Però huwa importanti illi naraw il-valur tax xogħol kollu sabiex il-xogħol part-time ma jsirx trappola. Grazzi. Eh, nistan saqsi s sur Maja jekk jasibx illi n-nisa jistaw x'ikunu politiċi inti eh, tikkonsidra l-abiltajiet tan-nisa eh, f'dan is-settur għandna ħafna bżonn tan nisa fis-settur politiku. Iwa S Roba Maja jisir rispondi. Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija jiena bdejt il-komment tiegħi biljet illi meta eh, l-irġilu ma qabla man nisa eh, n nisa ġeneralment jimlew dawk il-vojt li ħallu l-irġil fis settur ta' servizzi. Bla dubju emson ta' nisa fis settur politiku jiena naħseb illi nistgħu nsibu modi kif in-nisa jaċċedu għal dawn il-pożizzjonijiet. Jiena naħseb illi paga l-istess eh, hija uh, pass fil direzzjoni tajjeb. Grazzi, ser naċċettaw blue card oħra mis-Sinjura Ceskoa. xtaqt eh, nirreġixxa għal dak li ntqala hekk. nistaw jew ma nistawx nemnu illi se jkunem iktar uh, kindergarten assistants irġil. Jina nejt għalix le, għalix mandu xikolna iktar irġil f'dawn il-pozizjoniet, f'dan il-settur. kem kemm kollegi irġil li eh, qed jaħdmu fl-iskejjel tagħkom għaliex eh, fil-pajjiż tiegħi eh, kien hemm ħafna irġil li jokkupaw dawn il-pożizzjonijiet. Il Jiena naħseb il ħafna assistenti u anka kindergarten assistants huma irġiel u jien naħseb li huwa importanti li jkun hemm approċċ ehm, ugħali għalhekk il-mistoqsija hija kemm għandu jkollna minn dawn eh, l-irġiel li jaħdmu f'dan is-settur. Grazzi ħafna, Sinjura Ċeskova. Jiena naħseb illi kont ċar fil-kummenti tiegħi jina naħseb illi l-allerġil għas nisa mandom ikunu infurzati jagħmlu xogħol partikolari jekk l-irġil jridu jaħdmu f'dawk is-setturi u jekk in-nisa jridu jaħdmu f'setturi oħra eh, għandhom ikunu liberi li jagħmlu dan. Issa l-importanti huwa illi jekk huwiex it-talim jew huwiex il-plumbing huwa importanti illi ikunem eh, paga l-istess, għaliex jekk iżżid il-paga tal-irġil u tan-nisa f'dawn is-setturi, allura dik issir eh, dan isir impjek attraenti u iżżid in-nies li jkunu jridu jagħmlu dan ix-xogħol. Nkomplu bis-Sinjura Pasescu. Grazzi ħafna, Sur President. Nċele ma jmutes. Ma jmux differenza jek wieħed u xraġel jew mara kondizjonijiet ta' xogħol rridu jkunu indaqs fl-istat ħafna stati membri hemm differenzi b'mod partikolari għal dak li huwa aċċess tan-nisa fiqax għal suq tax-xogħol u anke differenzi fis-salarji. Jiena rajt li fl-2010 bit wieħed minn kull seba eh, eh, boards tal-kumpaniji eh, kbar Ewropej kienu nisa. Nisa jridu wkoll ħarsu drittijiet tagħhom u anke fil-morru qudiem il-rati kif hemm bżonn il-servizzi, il-assettur ta' servizzi li teħallas eh, ħares mod partikolari drittijiet ta' nisa eh, kif stipulati mill-ILO. L-autoritajiet tal-istati membri rridu jaraw il dam il-prinċipji kollha jkunu mħarsa u applikati. Madam Zaborska. Dziękuję pan prezydent, pan komisar. Wiem, że w tomto sektorze Grazzi, Sur President, Kummissarju, jina naf li hemm ħafna problemi f'dan is-settur. Fis-settur ta' tobba u tal allema hemm ħafna nisa f'dawn is-setturi. Fil-bordi tal-amministrazzjoni imma hemm predominanza maskili u dawn huma affarijiet li jridu jinbidlu. In-nisa għandhom ikollhom aċċess għal dawn il-karriri għandhom ikunu kapaċi jirrikonċiljaw il-ħajja tax xogħol u l-ħajja tad-dar tagħhom. Jiena ma naħsibx li tagħmel differenza jekk tabib ikunx mara jew raġel. Jiena naħseb illi ser ikun hemm bżonn illi ntejbu is sitwazzjoni għal jekk għalhekk raġunijiet ekonomiċi rridu eh, nħarsu il-numru ta' tfal fl-iskejjel u tal-anzjani. Jina naħseb illi ma nix impoġġu fi zvantaġġ dawk in-nisa illi volontarjament jieħdu ħsieb it-tfal u l-anzjani. Sur President, huwa fatt illi hemm xogħlijiet bejn in-nisa huma aktar attivi mill-irġiel. Dan jirrifletti l-istereotipi li għadhom jeżistu fis-soċjetà. Jiena naqbel illi mandux ikollna approċ orizzontali biss, iżda anka approċ vertikali lejn is-suq tax-xogħol. Rridu nħarsu lejn il-settur tas-servizzi bħala settur illi fih hemm eh, nuqqas ta' prestiġju li jingħata lil-xogħol hemm bżonn illi napprezzaw ix-xogħol illi jsir minn dawk illi uh, jassistu u jagħtu kura. Jiena minix eh, xi uh, fan ta' tal-regolazzjoni f'saħħitha però jiena jina ma nistax naqbel mal-fat illi l-Unjoni Ewropea għandha tkun konformi ma um, regolamenti illi um, jirregolaw appuntu il-flessibilità. Per eżempju, um, kumpaniji żgħar illi huma speċjalizzati u illi ma jistawx jilħu il-termini ta' direttivi bħal kumpaniji kbar. Grazzi ħafna ta' attenzjoni. Grazzi, Sur Komissarju, Rapporter, grazzi ħafna ta' l-opinjoni ta'kom. ħafna nisa jaħdmu fis-settur ta' servizzi dan huwa minnu iżda wkoll huwa minnu illi ħafna nisa qed jagħmlu xogħol prekarju, xogħol part-time xogħol li huwa sottovalutat u illi u nisa jitħallsu inqas mill-irġiel u anka nissa li jaħdmu fil-settur fil-settur eh, ta' ekonomija eh, moħbija. Huwa importanti illi pajjiżi bħal pereżempju Spanja nifmu illi eh, f'pajjiżi bħal dawn appuntu in-nisa eh, mhux qed jiġi jitħarsilhom id-drittijiet tagħhom. Grazzi ħafna sa sinjura Tikaw. Fl-Unjoni Ewropea 80% tan-nies fis-settur tal-servizzi, 78 eh, tal-impjiegi part-time huma wkoll okkupati minn nisa li kiena nitlob lill unjoni Ewropea biex tfassal strateġiji u tadotta miżuri konkreti biex eh, tiġġieled kontra miżuri prekarji illi jolqtu lin-nisa fis-settur tas-servizzi anki jekk in-numru tan nisa li jużaw l-internet qiegħdejjem jiżdied il-possibilità li dawn in-nisa jsibu xogħol kwalifikat eh, mhumiex daqshekk mhux daqshekk kbira hemm bżonn li jkun hemm taħriġ b'xejn fil-qasam tat-teknoloġija tal-informazzjoni fi ħdan ta' proġetti finanzjati mill-Fond ta' eh, Soċjali Ewropew biex joħolqu kompetenzi ġodda fil-teknoloġija tal-informazzjoni u komunikazzjoni fl-aħħar nett ukoll biex insaħħu l-possibilitajiet li għandhom in-nisa biex isibu xogħol uh, barra mis-settur ta' servizzi. Grazie ħafna u għek intemmu um, il-proċedura KHDI u sana dil-kelma l-Komissarju Dalli. Grazie tassew, Senjura President, Onorevoli Membri, jiena nixtieq nirringrazzja l senjura Garcia Perez għal-rapport tagħhom dwar il-kondizzjonijiet ta' xogħol tan nisa fis settur ta' servizzi naħseb li dan rapport joffri jgħat perspettiva komprensiva iżda waħda negattiva. Naħseb illa ħafna drabi n-nisa sfortunatament għandhom ftit opportunitajiet fid-dinja ta' xogħol. Ħafna hemm problemi biex in-nisa jżewġu dinja ta' xogħol u tad-dar iżommu mill-li javvanzaw fil-karrieri tagħhom. ħafna drabi anki l-fatt li kollhom it-tfal wassal biex u ma ma jkunux jistaw jimxu l-qoddim fi dinja ta' xogħol. Aħna nixtiequ li eh, l-fatt li mara jkollha omi kollha tifel jew tifla ma ma jwassalx biex ikun hemm impatt negattiv fuq eh, il-karriera tagħha. Naħseb illi dawn huma kollha misfidi li rridu eh, naffaċċjaw u naħdmu biex minn minelbuhom aħna nixtiequ ngħidu l-ewwel net illi għala volja m'hemmx eh, miram eh, ta' taratam fil-Istrateġija Ewropea 2000 skużani 2020 hemm tgħid illi 75% fil hija il-persentaċ li jrid jintlaħaq hemm mira wkoll biex jitnaqsu l-impiegati madwar 20 miljon. Qed nitkellmu dwar l-impiegati friskju ta' povertà fl-Ewropa. It-tieni punt il-kwistjonijiet ta' sessi kienu diskussi u skont l-ewwel semestru ġie deċiż li jrid ikollna taħlita ta' politika biex nippruvaw inqarbu il-distak li hemm bejn is-sessi skont rakkomandazzjonijiet illi saru 2011-2012 intbatu lill-istati membri u fokaw fuq servizzi ta' ħarsien ta' kwalità biex bekk il-pis jitneħħa minn fuq eh, dawk li taħalsu t-taxxi eh, u biex sforzi wkoll biex jitnaqas id-distak fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisem aħna maħadna konsiderazzjoni u koll il-progress illi sar iżdam illi iktar sforzi irridu jisiru. Il-Kummissjoni hemm tinsisti eh, u tipprova tejn l-Istati membri biex jiddizinjaw sistemi iktar effiċjenti uħut minn dan jista' jiġi muri fil-inizjattivi reċenti li aħna minn biex biex noħolqu soċjetà iktar ugwali. L-ewwel net nitkellmu dwar l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisam li tmiss diversi aspetti, per eżempju, id distakk tal-pagi bejn l-irġiel u n-nisa. Nasab li dan huwa punt kruċjali biex naraw x'inhuma il- um, l-elementi verament fundamentali li qed waslu għal dan. Um, Il-Kummissjoni reċentament nediet inizjattiva li ħatejn biex titqajjem kuxjenza um, dwar, dwar id-differenza fil-trattament bejn is-sessi b'mod partikolari fid-distak tal-pagi din, um, din l-inizjattiva tibda din um, il-ħarifa u um, għal darbaħra ħajkun hemm ukoll il-European pay European Pay Gap Day illi tiġi illi turi din din diskrepanza aħna bħala kummissjoni qed nippjanaw li nieħdu iktar miżuri nixtieq nixbirkom ukoll l-attenzjoni dwar il-pakket ta' l-impjegabilità dwar ċoe in-nisam biex jidħlu fis-suq tax-xogħol hemm pjanat li jkun hemm eh, inizjattivi biex jinħolqu iktar impiegu biex ninċentivaw in-nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol fil-fat iktar gvernanza u iktar eh, politiki jistaw jikrew għafaz biex bekk ikonnam iktar percentaċ ta' nisam fi settur ta' xol. Fl-axar mill-axar irridu nipromovu iktar il- xol għan nisam fi settur ekoloġiku dak sostenibli kif ukoll dak tal-ICT rridu u koll illi nġildu kontra il-qat kif u koll kontra l-esklużjoni e, it-twarib tan nisa fis soċjetà L-impen tagħna huwa ċar, ġifieri biex nkoplu niżviluppaw sistemi soċjali tagħna fih dan is-sistemi ta' politika li għandna u bil nħarsu fit-tul naraw naqram x'inhuma xejriet li jistaw jgħinu l-iktar l-nisa. Naħseb li dan it-fassil jistam ibiddel il-situazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u jkompli għarrep il-situazzjoni l-għada tal irġiel ma dik tan-nisa. Grazzi ħafna sur kummissarju u dak iwasal id-dibattitu għal tmimu il-votazzjoni isir għada f'nofsenar. Issa nimxu għal punt li jmiss fuq eh, l-agenda iġifiri